Ir-sera ta' 12 tal fid-daw tal-qali kien fit 12 ta' Lulju. Memx hemm komunikazzjoni jgħid il-President. Fil-daw tal-laqa ta' 12 ta' Lulju, l-Komitat ta' Affarijiet Legali proċedew konformi għal regolament fl-eżami tal-kompatibilità Mlata ta' 20 ta' settembru tal-1976 tal-missjoni temporanja li kienet eh, mafdata lill-Prim Ministru ta' Franza Arnaud Danjean fuq il-żvilupp ta' eh, revizjoni strateġika ta' difiża sekurta nazzjonali ddeċidew li din il-missjoni hija kompatibbli ma' lat